ta' minada l-11 ta' marzu. Il-minuti ser jiġu approvati fl-ewwel jum ta' sessjoni li jmiss jekk m'hemmx oġġezzjoni il-mozzjonijiet għal